Der President! Il-President. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Signori eżis kollegi, nishtiq nerġa' niftaħ is-sessjoni, nixtieq sammakom l-aħbar li s-sur Oresterosti ħajsir membru tal-grupp tal-IPP mit-tlieta tal lju ta' din is-sena. Mela, nibdew bil-votazzjonijiet. Skont l-agenda l-ewwel nibdew bil-vot fuq uh, ir-rapport tal-assistenza makrofinanzjera tal juli l-Ġorġa. Aħna votaw issa fuq il-riżoluzzjoni kollha kemm jippermess ta' ta' votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Jekk jiġu